tal pajis Din m'għandix taqsam għal ħames mandat ta' Buteflika. Ħafna żgħażagħ ta' taħt il-25 sena ġew esklużi mill-parteċipazzjoni fil-pajjiż u allura l-Unjoni Ewropea trid tingħaqad flimkien f'din il-kriżi biex turi rispett lejn in-nies u tieħu azzjoni rridu nirrispettaw id-dimostraturi li huma leġittimi nisimgħu lill-Alġerini li jixtiequ bidla u jaraw rispett lejn liġi u nsibu mod għal tranzizzjoni demokratika. Grazzi Sur Lopez. Issa nadi l-kelma lill onorevoli Milan Mon. Grazzi President. L-Alġerija hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Għadija minn perjodu kruċjali kif il nafu għaddiet minn perjodu diffikli fid-disajnijiet meta il ribellioni terrorista terroristika Iżlamika waslet għal ħafna imwiet. Issa, il-President Bouteflika id-deċida li ma joħroġ għal ħames mandat. F'dan il-proċess, fl-opinjoni tiegħi, għanna naraw inklusivita u mandux itul fi żmien. Jina naqbel ma dak li qal il-Kummissarju, il-bidla edha tissejjaħ min-nies qed tara l dawn id-dimostrazzjonijiet li huma paċifiċi u eh, huma ma jridux eh, violenza jew li joħolqu nuqqas stabilta fil-pajjiż, ma jridux imorru lura fil-passat, huma qed jaħsbu fil-futur u l-Ewropa għandha tħares lejn dan il-proċess. għanna nkunu man nies tal-Alġeriża f'dan il-perjodu u ntuhom assistenza jekk ikunu jridu. In-nies jridu jitkellmu b'mod paċifiku u demokratiku imma fidejhom li jiddeċidu x'tip ta' futur jixtiequ. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Freund. Grazzi ħafna. Intqal ħafna dwar l-Alġerija, ħanejt xi ħaġa dwar l-Unjoni Ewropea. Għal snin jiena kontinni ngħid illi s-Sirja mhux se jkun l-aħħar pajjiż fejn aħna fallejna bħala Unjoni Ewropea, l-Alġerija se tkun il-pajjiż li jmiss kellna kap ta' stat illi ma kienx mixi sew fil-mod tiegħu. Ma nistgħux nimmaġinaw x'jiġri jekk ikun hemm gwerra ċivili fl-Alġerija. Li kieku kellna politika barranija sew snin ilu u li kieku għamilna xi ħaġa effettiva, allura stajna waqqafna ħafna miżerji hemm bżonn li jkollna politika esterna b'saħħitha u n-nies tal-Alġerija u n-nies tal-Unjoni jgħidulna grazzi nagħmlu hekk, grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall proċedura catch the eye jiena eh, ċivejt tlet talbiet għal kelma u nista' naċċetom kollha u nibdew bis-sur Bosch bixxiel. Grazzi President. Jiena smajt id-dibattitu kollu b'ħafna attenzjoni u eh, aħna għamilna il-pożizzjoni politika tagħna. Irridu insaħħu l proċess ta' demokrazija fl-Alġerija u naraw li l president Bouteflika ma jerġax joħroġ għall elezzjonijiet u jħalli postu. Irridu nassiguraw illi ma jkunx hemm vjolenza Id-dimostrazzjonijiet bħalissa huma paċifiċi għandna noffru l-Alġerija l-assistenza biex ikollha elezzjonijiet presidenzjali u nassiguraw li dawn ikunu elezzjonijiet inklusivi u ħilsa biex ikollna president legali u leġittimu. Irridu nkunu kawti kif qalu ħafna kollegi hawnhekk għax is-sitwazzjoni tista' issir vjolenti però il-triq lejn id-demokrazija m'għandix titwaqqaf fl-Alġerija. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gomes. L-Ewropa qed taħsel idea fis-Sahara tal-Punent. ċertu stati membri ma jistgħux jippretendu illi qed jarawx qed jiġri fl-Alġerija importanti għalina l-kol dak li qed jiġri hemmhekk. L-Ewropa trid tara illi n-nies l-Alġerija ikunu qed jagħmlu dimostrazzjonijiet paċifiċi kontra il-fatt li Buteflika jagħmel il-ħames mandat eh, tiegħu. Ma rridux, ma nistgħux nippretendu li mhux qed narawx qed jiġri, ovvju x'qed jiġri, irridu ngħidu lill-Alġerini li aħna nappoġġawhom għal riforma demokratika. L-Ewropa trid tkun kruċjali, trid tassigura illi ma narawx repetizzjoni ta' dak li ġara fir-rebbija arbija ta' pajjiżi oħra jiġri fl-Alġerija wkoll. Hemm bżonn ta' inklużjoni, prosperità, impjiegi fl-Alġerija u rridu nassiguraw li dawn iseħħu għaliex is-sigurtà tagħna tiddependi fuq is-sigurtà tal alġerija Grazzi, issa l-Onorevoli Farija. Grazzi President, Kummissarju. minkejja il-qatt soċjali li bdew eh, fl-24 ta' frar biex sur Botiflika ma joħroġ għal elezzjonijiet presidenzjali għax dan ikun ħames mandat tiegħu. Eh, il-posponiment eh, tal-elezzjonijiet huwa biss dew minn għal poter tas sur Bouteflika u għalhekk in-nies qegħdin jagħmlu demostrazzjonijiet kontra dan għax dan imur kontra il-Kostituzzjoni. Is-soldati qed jissuġġerixxi li artikli tal-Kostituzzjoni jistgħu jiġu mobilizzati kontra il-President. Din hija kriżi li ilha dejjem mill-2014 u qed toħloq distabilizzazzjoni fir-reġjun kollu hija parti mill-ġlieda wkoll kontra t terrorizmu għalhekk importanti li l-Unjoni Ewropea issejjaħ lill-awtoritajiet Alġerjani biex jiggarantixxu id-dritt għal dimostrazzjonijiet paċifiċi u jagħmlu elezzjonijiet fi żmien xieraq biex is-sitwazzjoni ma twassalx għal diżappunt ieħor li kellna f'ħafna rebijat qarbin. Grazzi ħafna jgħid il-President. Mela, issa ngħaddu l kelma il kummissarju Han fisem l-Unjoni. Aħna se nkomplu nagħmlu monitoraġġ għall iżviluppi kollha fl-Alġerija li hija msieħeb prinċipali għalina. Nisperaw li s-sitwazzjoni tibqa paċifika u nemnu li eh, l-aspirazzjonijiet tal-Alġerini jiġu indirizzati. Naħseb illi naqblu illi L-aħjar mod hu li ma ninterferux għal issa fil-proċess intern. Irridu kunu lesti nagħtu appoċ għal proċess meta jkun fuqtu. Nibqaw naraw eżatt il-passi li għaddejjin imma niftakru l-Alġerini rridu jiddeċidu huma u bejnietom kif se jagħmlu din it-tranzizzjoni. Nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u l-appoġġ li tajtu lil dan il-file għax eh, huwa suġġett li għandna nibqgħu viġilanti fuq u nappoġġjaw in-nies tal-Alġerija meta kif meta u kif ikun xiera. Grazzi ħafna Kummissarju dan li wasalna għal tmiem dan id-dibattitu. Id-dibattitu li jmiss issa huwa stqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni illi qed hawnhekk fissem ir-rappreżentanta għolja tal-Unjoni dwar il-ħames snin ta' okkupazzjoni okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa. U se nħalli fidej is-sur ħan kifet fisem ir-rappreżentanta għolja tal-Kummissjoni. Grazzi President, ħames snin ilu il-Federazzjoni Russa b'mod illegali eh, okkupat il-Krimea. Ħames snin wara l-Unjoni Ewropea tibqa tappoġġa is-sovranità tal-Ukrajina. Aħna maħniex se nirrikonexxu dan il-ksur tal-liġi internazzjonali u nibqgħu b'saħħitna fil-politika ta' non-rikonoxximent. Dak li qed jiġri fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed huwa ta' tħassib kbir. Fil-Kerch Strait naraw x'ġara f'Novembru li għadda u dan ifakkarna dwar l-impatt illi kellu l-Unjoni tistenna illi r russja tirrilaxxa l bastimenti li nqabdu dakinhar fil-Kerch Strait. Aħna nistennew ukoll illi r russja tipprovdi trattament mediku xieraq. Dan ġej minn dak li ġara fuq il-pont ta' Kerċ. Ftit eh, ta' żmien ilu, ir-Russja għamlet reġim ta' spezzjoni biex tara eżatt x'qed jiġri fil-portijiet mijiet ta' bastimenti bil-bandiera Ukrena u anki ta' bastimenti tal-Unjoni eh, sofrew minn dewmien aħna nistennew lir russja Tati moviment ħieles lil bastimenti kollha eh, f'dan il-Kerch Strait skont il-liġi internazzjonali. L-Ukrajina wkoll għandha jkollha ġustizzja taħt il-liġi tal-baħar. Barra il-konsegwenzi negattivi tal-okkupazzjoni illegali aħna wkoll ma naqblux mal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qed isir fil-peniżola, speċjalment għad drittijiet tal-kriminali. Il-medja li jingħalqet u li ġew ippersegwitati wkoll il-mexxejja tal-Krimea aħna Irridu wkoll ir-rilaxxament ta' Olesensov li rċieva l premju Sakharov għax dan ifakkarna dwar id-dedikazzjoni li kellu dan ir-raġel għal xogħol li jagħmel f'dan ir-reġjun. Nikola Semina, Aleksandr Kohenko u Emir Uzein Kukku. Dawn kollha ġew eh, miżmuma Eh, u akkużati li kisru il-liġi internazzjonali. Barra minn hekk, nibqgħu naraw ukoll eżempji ta' ċittadini Ukreni li qed jinżammu fir-Russja u jiġu u jintbatu l-ħabs. Riċentement persuna ntbatet għal sitt snin il-ħabs u qed nistennew illi u jinħeles nieħdu l-opportunità wkoll li nqajmu każijiet individwali u bilaterali mal-interlokuturi Russi l ukraina mhix waħedha. Aħna dejjem appoġġajna lill ukraina u hekk se nibqgħu nagħmlu. Aħna nikkundannaw il-bini tal-Kerch Bridge u nkomplu bix-xogħol tagħna fil-Baħar l-Iswed u l-Baħar Azov. L-okkupazzjoni illegali tal-Krimea u tal porta Sevastopol issemmew diversi drabi anki fid-dikjarazzjoni għolja ta' 17 ta' Marzu. ir rappreżentanta għolja diskutit dan ukoll fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. L-azzjonijiet tar-Russja għandhom prezz. Is-sena l-oħra fil-15 ta' Marsu mal-miżuri ristrettivi aħna żidna tmien <coughs> individwi Russi li ġew akkużati eh, għall-użu ta' forza fil-Kerch Strait, fil-kanal ta' Kerch. Rridu nuru unità f'dan kollu. Identifikajna wkoll oqsma l-aktar appoġġ min-naħa tal-Unjoni għar-reġjuni tal-Ukrajna li ġew effettwati ħafna fil-Baħar Azov qed inħarsu lejn il-konnessjonijiet tal-ferrovija u tat-toru hawnhekk u senatu wkoll appoġġ lill smes biex bekk huma jkunu jistgħu jiddiversifikaw in-negozji tagħhom għaliex bħalissa huma qed jiddependu ta' ħafna fuq il-produzzjoni tal-azzar. Dawn il-ksur tal-liġijiet internazzjonali qed jiġru il-ħin kollu. Aħna favur il-liġi internazzjonali, aħna favur il-prinċipju bażiku illi l il frontieri m'għandhomx jinbidlu bil-forza u aħna naqblu man-nies ta' l-Ukrajina u din is-sena aħna investejna ħafna fl-Ukrajina u l-Ukrajina taf li l-appoġġ tagħna qiegħed hawnhekk u se jibqa' hawnhekk. Vielen Dank, grazie mille commissario. Cominciamo con gli interventi. Grazzi, mela, fissem il-gruppi politiċi ildu al Honorevoli Brock, fissem il-IPP, zewċ minuti. President Komissarju Sinjuri. Nixin ningrazzja Surhan għal-prezentazzjoni tiegħu. Kienet ċara ħafna. Kanna żewġ prinċipi fi Helsinki kien hemm pajjiż sofran. U l-libertà li wieħed jiddeċiedi ma' min irid jiffirma trattati. U li jkun għallejat miegħu. u anke l-fatt illi l-fruntieri ma jistgħux jitbabsu. Ir-Russja marru kontra fil-fatt dawn iż-żewġ prinċipji. Dawn eh, daħlu gwerra fil-pajjiż u <coughs> dan għandu bżonn jiġi trattat fuq livell internazzjonali bħala liġi internazzjonali. Dan kien l-ewwel ksur tal-liġi internazzjonali mill-1945 u din m'għandix tkun in-norma fl-Ewropa fis-seklu 21. U aħna rridu nkunu ċari fuqhom dawn l-affarijiet, irridu nkun żommu ma' sanzjonijiet tagħna, irridu nkunu lesti li naċċettaw li konna dijalogu tajjeb mar Russja u fl-interess ta' kulħadd speċjalment tar Russja ġela darba liġi internazzjonali ġi stabbilita. Ġela darba jkunu skadew dawn il-ħames snin. Irridu naraw illi l il poplu tal-Ukrajna jitkellmu favur illi jkollna Ukrajna maquda u illi kull f'kull elezzjoni ħilsa dawna tkellmu maġġoranza favur li jqorbu lejn l-Ewropa. Ġifieri m'hemmx leġittimità għal sqarrijiet Russi la mill-lat storiku fejn aħna naraw li eh, nistgħu ngħidu l popolazzjonijiet qed jiġu maħnuqa li kienu wkoll maħnuqa ta' sovjetiċi. U rridu nerġgħu nistabilixxu l-liġi internazzjonali fl-Ewropa. Grazzi issa fisem il-Sandi Honorevoli Gomes. Okupazzjoni illegal i e pela forza da Crimeia pela Federação. Okkupazzjoni violenta tal-Krimea kontra l-Federazzjoni Russa, President, mur kontra trattati internazzjonali mod flagranti illi illi perikola e u jiġħat l-indipendenza ta' Krimea mill-1900 54. Putin waqqaf Russija li tala għajnejha għall karta ta' dritt għal ġus maquda tal-liġi internazzjonali u li tipprova ixxejn il-kunċett ta' demokrazija tal-pajjiżi ġirien dejjem jippruvaw ixewxu il-gwerra, il-raġuni ta' gwerra mal-libra tal-madwar anke fil-Balkani u qegħdin jippruvaw idajfu l-Unjoni Ewropea sanzjonijiet mhumiex biżżejjed. Għandna bżonn noħarġu s-saħħa favur l-Ukrajna u naraw li aħna l-mezzi minnaħa tagħna biex nidefendu l-interessi strateġiki tal europa u tal-Istati Membri għaliex il-konflitt armat huwa hija u tista' tissarraf f'diżastru nukleari. Grazzi ta' sew kollegi, jekk jġobkom żomm mal-ħinijiet għax inkella ħajkolli naqtalkom il-mikrofonu li jiena niddeq nagħmilha. Issa fissem il-gruppi tal-Konservattivi Riformisti Ewropej ngħaddu għall Honorable Jurek. għall-annessazzjoni tal-Krimea minn dak iż-żmien law rajna li hemm bidla fil-politika ta' dak iż-żmien issa l-Ewropa ma kinitx ma setgħetx. Bidda Nord Stream 2 u fil-fatt l-ewwel pipeline li rajna suppost kellu jaqta' il-pajjiżi Baltiċi mill-bqija tal-Ewropa tieni linja kif rajna iżolat l-Ukrajina. U dawn l-istanzjoniet huma sempliċement simboliċi fil-verità mid-dera. Manna ebda bilanċ. Aħna li konna naraw din is-sitwazzjoni li l-aspirazzjoni tal-Unjoni Ewropea bla bażi bidan iġu biex niggarantixxu politika ta' sikurtà komuni. Is-sezzjonijiet jridu jiggarantixxu di li ma m'hemmx solidarjetà hawnhekk huma sempliċiment kliem firaħ. Grazzi tassew, issa fisem il-grupp tal-Alde. Norevoli Selimovic, żewġ minuti. Grazzi, President Kommissarju, inna ħames snin minn meta l-okkupazzjoni legali tal-Krimea ta' bdiet. U tul dak il-ħames snin aħna ma semmejniex leħenna biżżejjed għalfejn ma nafx. Għaliex ħtieġa tagħna ta' gas Russu kien qawwi għax nibżgħu minn russija ma nafx. Imma naf li dan il-mistoqsija li għandha t titqajjem hawnhekk hija xkiku kiku dinġat fl-Europa, kif konna nreġiċu, il-kollegi tagħna mill-pajzi Baltiċi jistgħu ġentilment jgħidulna 100% li aħna jħossu li nistgħu nipproteġuhom li kieku jiġu attakkati, sur President dan huwa eżattament meta fejn iriduna l-Kremlin. Eh, pożizzjoni nibdew nindubitaw il-possibilità tagħna li nħarsu eh, li nalfusna li jipprovokawna jixxewxu kontrina biex nixxewxu kontra xulxin eh, biex jifirduna Dawn huma l-fatti. E, aħna inna nista' naraw li Russja qed tsir kull aggressiva kull ma jmur. U l-Georgia, l-Ukrajna tal-Vant, e, l Krimea, Crimea tirjuna illi iva l-Federazzjoni Russa mhux qed taħseb darbtejn biex tbiddel il-frontieri fl-Ewropa Eh, mezzi oħra li mhumiex paċifiċi jekk jistgħu u dan ifisser li aħna għandna biss possibilità waħdanija li hija li jridu naġixxu flimkien u bċertu ċertu determinazzjoni għal kull ħaġa oħra ġiet tip ta' kompromess li nippruvaw naġevolawhom. Dan ħajjit qis bħala djufija fil-Kremlin, jiġifieri issa wasal il-waqt li nibatu messaġġ ċaru tont, żejjed kollu żejjed Issa, e, issa ma jistax ikun ibqgħu sejrinek u aħna rridu nkomplu nieħdmu fuq l-impoġġu pressjoni fuq ir-Russja biex ituna lura territorju okkupati kemm fi Ġorġja, fl ukrajina tal-Vant u fil-Krimea grazzi tas-sew. Grazzi tassew ngħaddu għall grupp tal-ħodor u tal-Allanza Ewropea il-President Awtella Heidi. Grazzi, jina mm, eh, grat lejn il-fatt li il-Kummissjoni rappresentantu li esprimew dan din il-tmaqdir u kondanna il-atti li qed isiru fi Krimeja għaliex tant hemm nies li qed jiġu maħnuqa u d-drittijiet tagħhom qegħdin jiġu makuża u eh, qegħdin jħassum li insejnijhom. Eh, irridu għal daqstant indirizzaw il-kustjoni mwera ta' dritti tal-bnina situazzjoni kif inhi bħalissa. Aħna għandna dmi partikolari li niftakru għalek Sensov għaliex dak huwa l-laureat tagħna tal-premju tana u għal daqstant aħna rridu nkomplu nafsu fuq il-liberazzjoni tal- dawn il-ħabsin li huma ħabsin politiċi. Eh, barra minn hekk irid naraw li hemm problemi tal-istat ta' dritt sissa li waslu għal eh, restrizzjonijiet kbar tal-libertà ta' espressjoni fi Krimeja. Grazzi. Issa, fissem il-GUNGL, onorevoli Kurzo Permui. Grazzi, s sena ħames snin mill um, eh, okkupazzjoni ta' Krimeja u eh, kunat nitkellmu dwar anke membru tal komitat ta' um, Etika fe Germania U hija xi ħaġa li jiena ngħidu għadi, ġifieri din is-sala ilha titlab għalija għaddi. Imma l-biċċa ilha għaddejja ħafna ilu ħafna iktar ilu nħarsu lejn il-situazzjoni l-anniversarju minn l jugoslavja marru kontra liġi internazzjonali dak li qegħdin jgħidu n-nies qegħdin jagħmlu Russja. Minn dak iżnar law saru ħafna żbalji sanzjonijiet kontra Russja loġika li waslet għal telf ta' ħafna xogħol fi Spanja u l-Italja u anki tentattivi biex insiktu il- Eh, il-stampa, eh, gruppi neonazis, neonazisti, eh, revizjoni storika fuq l-antisemitizmu kif rajna. Grazzi tassew. Mela, issa fissem li jennef is-sur Schaffhauser. <coughs> Eżis kollegi dak illi qegħdin tirrifjutaw il-Krimea biex tajja Kosovari inti qegħdin titfaw sanzjonijiet fuq il-sitwazzjoni tal-Kosovo. Intom qegħdin tikkondannaw ir-Russja ma bat tapprovaw il-gwerra li qed isir fil-Jugoslavja li kienet isir fil-Jugoslavja li aħna qegħdin nċelebraw tista' tgħidu kommemoraw propjament l-20 anniversarju tiegħu aħna hawnhekk intom qed tapoġġaw il-mafja li kienna f-Kosovo li kien qed imur kontra il ġridijiet tal sikurta internazjonali, u ta' ġus maquda. U intom qegħdin tablu qed l-Istati Uniti kon li fil-fatt fil-Krimeja laqas biss kien hemm sparatura waħda dawk li ma tridux taraw fil-Krimeja huwa li jridu jerġgħu jsiru parti minn Russja ma stawx għalli di u allura ħadd tagħmlu sovjetiċi kutxef illi wkoll kien tal-Krimeja li Repubblika Sovjetika tal ukrajina Il-politika tagħkom tal-appartid ila ila d-dejja mill-1954. Għandek blue card, Missur Polċak trida. Grazzi tal-li ċettajt il-blue card tijaj. Jena kont qed nistennik eh, titkellem fil-fatt għaliex qed nisma' xi ħadd jitkellem bl-Russu, naf iżgan bl-Russu, ma taħseb li issa wasan naf situazzjoni vera fej il-bank ċek Russu ta' 10 miljuni self. Il-partit tiegħek ta' dan ta' fuq id-memorandum tal-1994 fuq iksur tal-liġi internazzjonali. Je ne répondrai pas à ces bas. Jena mux nitkellem fuq din il-polemika tant fil bax hemm investigazzjonijiet għaddejjin, kollox sar mod fuq livell regolari u kien hemm rati ta' interessi li l-huma ta' xi sitta fil-mija anki iktar eh, li huwa ħafna olam bil-rati ta' interess interessi li soltu iċċarġija Bank Ewropew. Dak li huwa skandalus huwa li fl-Ewropa li huwa lew sober suppost parti mill-oppożizzjoni ma jbida sabet ebda bank eh, eh, eh, biex tappoġġa u dan huwa l-metodu ta' Bolċevik. Għandek blue card ieħor sur preda taċċetta? Sur preda. Iva, sur Fawser, għandi mistoqsija. Inti tgħid għadha ħama ħames snin ilek tappoġġa l-pożizzjonijiet kollha tal-Kremlin. Dawn ħames snin kien hemm xi ħaġa ta' Putin li jagħmel Putin li forsi ma taqbilx xmija u nafx ħagġa zaħira ta' ċkejkna jien naf jew tassew 120% favur Putin int u favur il-Kremlin. Ejt inna naqa. Eżis kollega, il-politika li jiena nappoġġa hija l-politika ta' Franza. Jiena jiddispjaċini ma hija ħarsu lejn pożizzjoni ta' Franza fl-istorja kollha tagħha ħarsu lejn kif il-Ġeneral de Gaulle u kien l-ewwel wieħed li mar Stalin ara kif il-kapit kollha ta' stat tagħna kellhom relazzjonijiet privileġġjati mar-Russja u ukoll dak li qed jagħmel il-President Macron minkejja li ximdaqet eh, kellu pożizzjoni diffiċli. Imma l-politika ta' Franza dejjem kienet waħda bilanċjata u ta' indipendenza u sovranità u nittama li jibqa' hekk. Merci beaucoup, grazie mille adesso la Grazie tassew, nadi għall-Reveli Keran. Kommissarju, ħames snin ilu kien hemm il-ksur tal-liġi internazzjonali dan jista' biex jiġi imqabbel ma' dak li għamel Hitler qed minn sena ilu. U dan għawit triq għal gwerra kbira. L-aggressjoni Russa ġiet ikkondannata u sanzjonijiet ġew stabiliti, imma hemm ma jaqbilx hemm reċitenza u reticenza u dan dajfet l-Ewropa pożizzjoni tagħha diverżjoni tal-Unjoni eh, li kien hemm eh, novembru li għadda wassal biex jiġu mirati minn nies wieħed minn kull tlieta li ġewwa l-istati minn Russi u l-Ukrajina. L-Ukrajina mhijiex waħda iżolata, każ mhux każ iżolat, ġematajn ilu rajna li intqal il-Russja qed kser ir-regli internazzjonali li qiegħda tedda t ġirien tar-Russja madwar l-Ewropa kollha. Ma jistax ikun hemm sitwazzjoni fejn kulħadd imur lura għall affarijiet kif kienu s-soltu sakemm Kremlin il-Kremlin jerġgħu jirstawraw l-integrità territorja tal-Ewropa. Ajta, grazie mille. E adesso la parola all'onorevole Ascis per un minuto. Onorevoli al minuta. Wara l-okkupazzjoni legali tal-Krimea mir-Russja, aħna għal darb'oħra għandna nesprimu il-protesta tal-fatt li aħna nipprotestaw għadi u nikkondannaw il-azzjonijiet legali tar-Russja. Mhm, rajna l-militarizzazzjoni tal-Bahar Azov u din hija parti minn militarizzazzjoni. Ir-Russija mhix ex l-Unjoni Sovjetika. Jiena kontra l-Unjoni Sovjetika, ma differenza bejn ir-Russja u l-Unjoni Sovjetika u m'għandniex sempliċement naqbdu u naqgħu f'din il-nasta ta' oppożizzjoni sħiħa 100% kontra l-oppożizzjoni kontra r-Russja, imma aħna rridu nkunu kontra pajjiż gvern illi mhux qiegħed iħares id-drittijiet tal-bniedem u prinċipji fundamentali. Ta' stat ta' dritt. Grazzi tassew. Is-Sur Demes Maker. Grazzi, kummissarju ta' din l-istqarrija tant b'saħħita il-Krimeja hija peninsula misruqa għall-ewwel darba mit-tieni gwerra dinjija għall-ewwel darba is-seta Ewropea invada pajjiż Ewropew ieħor. U ir-Russja Kien hemm għamlu ħafna ftemiet hemm referendum ta' Budapest pereżempju u minn l-annestazzjoni ta' Krimija bibde komplew ukoll repressjoni mod partikolari kontra il-poplu tal-Krimea. Issa għandna bażi waħda militari U hemm ir-responsabilità ta' rispett tal-liġi nazzjonali li hija essenzjali. aħna ma rridux illi ndajfu is-sanzjonijiet tagħna. Grazzi. Parola għall-Onorevoli. Onorevoli Ġel għal minuta. Grazzi. Il-okkupazzjoni <coughs> illegali tal-Krimea minnaħa tar-Russja. Dina tista <coughs> verament ikun hemm eskalazzjoni perikoluża. Il-poplu tal-Krimea qed isiru dejjem iktar iżolati u d drittijiet tal-bniedem qed jiddetorjaw. Aħna eh, tlabna li l-integrità territorjali tal-Ukrajna tiġi restaurata u rikonoxxuta. Mux bizzejiet illi natu l-premju Sakharov għal dawn in-nies li qed jiġġieldu repressjoni u importanti illi nibatu messaġġ lejn ir-Russja illi ma tistax tinjora l-liġi internazzjonali mingħajr ma tieħu l-konsegwenzi ta' din l-azzjoni. Il-mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni hija kif nistgħu nżidu l-pressjoni fuq ir-Russja. Tista' tista' verament taħseb illi l-istati membri se jissegwu il-politika ta'kom, issa nisimaw minnant il-President Fotika għal-minuta u nofs. Grazie, President, Kommissarju. Għal ħames snin il-Federazzjoni Russa qed tokkupa il krimena krime ta' Krimea. U il-popolazzjoni tal- uh, indiġena tal-żona edha dbati l-iktar. Dina hija e, e, ksur kontra din il-komunità. L-ewwel waħda kienet fl-1783 bil-naħa ta' deportazzjoni min naħa ta' tsar tal-Russja. Umbat fl-1945 Josef Stalin għal darboħra id-deporta il-persuni indiġeni mill-Krimea illum saru minorità fil-penizola. Hemm <coughs> ksur enormi tfal li jelbu preġunieri politiċi arresti u dbatija ksur ta' drittijiet tal-bnedem din is-sena it-Tatari tal-Krimea flimkien mal-Ukrajna kollha u nittamaw anki l-komunità internazzjonali tikkommemora il-ħames eh, anniversarju tal-aħħar deportazzjoni. Jiena nirringrazzjak tal-istqarrija tiegħek u, jiena napoġġa l-istqarrija tiegħek illi għandna nilliberaw il-priġunieri politiċi u natu territorju lura lill-Ukrajna. Grazzi. Signora Ward għal-minuta. Ħames snin wara l-annessjoni illegali tal-Penisola tal-Krimea jiena ninaqaf ma dawk li kondannaw din il-violazzjoni tal-liġi internazzjonali l-okkupazzjoni kontinua tal-peninsula edha timmina il-preeminenza tal-istat ta' dritt u relazzjoniet internazjonali. Jina diġa denunċajtu da fil-awla tal-parlament e, il-konsegwenzi li jem fuq l-wirt kulturali fil krimeal li qed jittinqeret u qed nitilfu anki ħafna siti storiċi minn naħa l-oħra e, artisti minoranza dejjem qed jiġu perseguitati fir-Russja u fit-territorji okkupati. Mħabba li l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda taċċetta li taraf l-annessjoni tal-Krimea. Il-politiċi russi qegħdin jirritaljaw kontra l-Europa, ma neġdux inċedu, nirrispettaw il-liġi internazjonali dik ta' drittijiet tal-bniedem fi relazzjonijiet tagħna mar Russja u mal-pajjiżi kollha l-oħra. Grazzi. Issa nibdew il-catch the eye. Għandi ħames tal-bit. Prevalenti l-IPP. Nilqaħom kollha mill-delegazzjoni ċeka. Pox bisi l-ewwel wieħed. Grazie President. Dan id-dibattitu qed indika illi għanna maġġoranza fl-Unjoni Ewropea illi l-okkupazzjoni tal-Krimea hija l att illegali li qed jikser il-liġi internazzjonali u li Russja qiegħda tkompli l-attivitajiet tagħha fil-Baħar tal-Azov mbagħad is-sitwazzjoni tal-minoranzi fil-Krimea. Ġiet eh, semmejnija pereżempju tatari tal-Krimea qed jiġu diskriminati kontro, hemm ħafna repressjoni tal-opponenti politiċi. Il-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem Mhux biss ksur internazjonali, ma anki trattament tal-popolazzjoni tal-Krimea illi illi huma leali għall-Ukrajna u li jixtiequ jitilqu mill-influenza ta' Russja. Grazzi li kollega Pospisil, issa sur għal-minuta. Grazzi, President. Ħames snin wara l-annessjoni illegali tal-Ukrajna, ta', ta skużawni, tal-Krimea, etnar u etnaraw it-tatari u l-arrest eh, arbitrarju ta' eh, persuni u dana għax iridu jintegraw il-penizola ma' Russja u zona kolla ġit militarizzata. Iridu niftakru illi il-ftejm ta' Minsk għandu jiġi rispettat u l-integrità territoriali tal-Krimea għanda tiġi restaurata. Et naraw illi emxi banek statali u anki banek fl-Europa qegħdin jaslu l-flus Russi. Irridu għodu attenti. U eh, dawk l-istati li ma jitrasponux il raba direttiva kontra l ħasid tal-flus għandhom jiġu eh, kastigati. Grazie. Sojdrova għal minuta. Grazie. Anki l-Kommissarju Hahn għal pozizjoni tiegħu għal klim ċar fuq is-sitwazzjoni illegali fil-Krimea. Il-Russja iċċelebrat il-ħames anniversarju tal-annessjoni tal-Krimarja, però aħna niftakru dan bħala inġustizzja il-Krimea hija proprjetà tal-Ukrajna skont trattat li ġi firmat mill-Federazzjoni Russa. Ilu ħames snin eżattament milli minn meta il-Parlament Ewropew qal li l-annessjoni tal-Krimea huwa eh, mhuwiex validu. U dana qed jirreprimi il-popolazzjoni to tortura illegali, persekuzzjoni illegali. id-destin tal-Krimea edha qed eh, tindika l europa sens ta' libertà. Grazie. Il-kellim li mis, stetina, komissarju, f'Ġunju fl-2019 l-Unjoni Ewropea għamlet sanzjonijiet fuq l-enerġija u setturi finanzjari u dawn huma e, ħafna flus Russja biljuni fl-2014 kien hemm sanzjonijiet ukoll kontra ċittadini Russi anki jekk daw m'għandhomx impatt dirett fuq l-ekonomija ta' russja u m'għandhomx impatt daqs il-sanzjonijiet, però jista' jkollhom impatt uh, tal-proċessi ta' teħita deċiżjoni. Il-Kremlin juża il-Parlament kif irid u il-Kamra Olja ta' Russja qablet unanimement biex prova deċiżjoni illi eh, tinvadi il-Krimea. Aħna għanna għandu jkun hemm ta' tħuf fl-Unjoni Ewropea tal-membri tal-Kamra tal Olja tal-Kremlin. Grazzi. <coughs> Il-kellimni miss issa Polċak. Grazzi President, ħames snin wara l-okkupazzjoni tal-Krimea hija ħames snin ta' ksur tal-liġi internazzjonali, mhix kwistjoni biss tal-inviolibilità tal-frontiera u tal-drittijiet tal-bniedem li qed jiġu miksura. Ħafna eh, kategoriji ta' ċittadini u ċittadini tatari ma' ċittadini li għandhom drittijiet u jiena proponejt id-dritt tal-Ukrajna u nishtiq nitlob skuza għal poplu tal-Ukrajn fuq il-President ta' Repubblika Ċeka li juża l-opportunitajiet kollha biex jagħmel ħsara lil popolazzjoni uh, Ukrajina malli jista. Issa rridu nżommu sanzjonijiet u rridu ninsistu illi l-Krimea terġa l lura lejn l-Ukrajna. Grazzi. Issa nerġaw nisimaw minant il-Komissarju Han. Grazie, Mr. President. Um, following uh, the overwhelming... Uh, Wara l-maġoranza kbira tal-intervenzjoniet jina nista nikonkludi illi il-rikonoximent tal-annessjoni illegali eh, għanda eh, tibqa' għolja fuq l-aġenda tagħna, rridu nimmonitoraw l sviluppi fil-Baħar tal-Azov u rridu nirriflettu anki kif nistgħu nappoġġaw iktar lil Ukrajina. Jina nemmen ukoll illi għandna nużaw il-saħħa kollha fil-kuntest bilaterali u multilaterali biex dejjem ninsistu il il krimea hija parti mill-Ukrajna u Sinjura Gill naħna nistaw norftu fuq il pozizjoni mhux ambigwa tal-istati membri kollha. Grazzi. Grazzi ħafna nirringrazzja anki lill-Onorevoli Preda illi tkellem b'lingwi differenti. Issa għanna il-rapport tal-onorevoli Benifej wara il- rebbija ardija il triq l-qoddim għal-vant nofsani għall-Afrika ta' fuq Brando Fide. Grazzi, President. Tmin snin ilu eluf ta' nisa u rġil zaza nizlu fil-pjazzess tal-Mediterran eh, fl-Afrika biex jitolbu iktar demokrazija rispetta drittijiet tal-libertajiet fondamentali xogħol u inklużjoni soċjali. Tmin snin wara dawn il-protesti illi waqfu mal-modi irridu namlu xiftit bilanċ issa ta' situazzjoni e, fil-Mediterranu anki l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dik li hija definita bħala rebbija arbija illi pratikament hemm fażijiet differenti ta' żvilupp illi waslet għal e, stati differenti E, jimxu lejn situazzjoni ta' gwerra ċivili u ta' demokratizzazzjoni aħjar. Fl-istess ħin l-Europa provat l net e, tejn din trend demokratiku, però wara il-teddida terroristika ta' Daesh bil-krizi ta' rifuġati l-Europa kella tikkonċentra ruħa iktar fuq l-istabilizzazzjoni tal- pajizi imsiħba tagħna biex inżommu l-migrazzjoni u għal darboħra rġajna minna l-istess balji li għamilna fl imoddu ma nifmux li b'dan il-mod aħna qed insegwu ċirkolu vizzjuż illi il-popolazzjoni ta' din ir-reġuni jippruvaw jilliberaw ruħhom minna. U llum qed nerġgħu ninsistu anki fl-Alġerija li qed tirriskja ssir Sirja ġdida jekk aħna ma nifmux eżattament kif inhi s-sitwazzjoni. L-Unjoni Ewropea għadha ħafna mezzi għal politika barranija aktar effettiva, imma irridu nibdew minn approċ koordinatu minn għaqda akbar, ek l-istati membri kullħati ikompli jimxi fl-interessi tiegħu u viżjoni ta' żmien qasir, kontrast bejn il-pajjiżi, se nkomplu aħna ma ninfluenzaw dawn il-proċessi fir-reġun. U, u, u inkunu qegħdin inħallsu biss u mhux noperaw bħalma ġara fis-Sirja irridu nerġaw naħsbu l-politika tagħna barranija f'din il-parti da' segviċin tal-viċinat tagħna u rridu nerġaw nużaw il-prinċipi tal-valuri tagħna eh, bħalma eh, għamilna rridu ninvestu fil-reżiljenza ta' dawn is-soċjetà u mhux fuq l-istabilizzazzjoni. Irridu irridu nistabilizzaw. Imma l-istabilizzazzjoni tista' taħdem eh, temporanjament, però eh, hemm eh, bżonn aħna illi naħdmu iktar fil-font fuq il-persuni, fuq l-aspirazzjonijiet, fuq id-demokrazija, l-drittijiet tal-bniedem l-inklużjoni soċjali, l-iżvilupp soċjoekonomiku. Wara kollox dak li ħareġ mill-rebbija arbija hija kriżi ta' fiduċa min-naħa ta' ċittadini lejn l-istituzzjonijiet u jitlolbu e- e- li kunem kontrat soċjali ġdid u l-Unjoni Europea għandha tinkoraġġa din it-tendenza għal daqstant irridu nikkonsidraw il-punto di vista tal-popolazzjoniet, irrid ikonna dialogu ma' soċjetà ċivili anki mal-partijiet minuri u lokali. Eh, Approċċ li attira iż żazah li huma importanti ħafna li huma anki vulnerabbli f'din is-soċjetà. Allura aħna nipproponu li jkun hemm konsilji ta' konsulenza eh, fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni nitolbu li jkun hemm programm ta' skambju bħal Erasmus, per eżempju, b'risorsi apposta U aħna nitolbu illi l-pajzi membri li waqfu il-beħ ta' armi u u tamir lejn reġimi li ma jirrispettaw xi drittijiet tal bnedem u għal darbohra nerġgħu ngħidu li kooperazzjoni aħjar ma tistax ma tinkludix kooperazzjoni investigativa u ġudizzjarja anki f'każijiet illi jinvolvu l żazah Ewropej bħal każ ta' Giulio Reġeni li għadu qed jistenna l-verità. Għanna bżon bidla fil model u nittamaw li bdin li b'dan il-rapport nirrispondu għall-aspirazzjoni ta' dialogu tkabbir u kooperazzjoni mal-msieħib tagħna fil-Mediterran. Grazzi. Issa fisem il- <laughs> kommissjoni il-Kommissarju ħan. Mr. President. uh, President, membri onorevoli, jiena nixtieq nirringrazzja lill rapporter Sur Banifej rapport dwar is-sitwazzjoni eh, f'ċertu pajjiżi tal-Afrika ta' fuq eh, deċenju wara dak li ġara fil rebija qarbija rajna ħafna dimostrazzjonijiet imma s-sitwazzjoni baqgħet mhux riżolta. Il-talba għal demokraziji aħjar, ġustizzja soċjali, libertà tal-espressjoni u sistemi aktar inklusivi ta' gvernijiet hekk sejħet rebbija qarbija. U ħafna pajjiżi mxew l qudiem mill-2011, b'mod partikolari t Tunezija li kienet l-ewwel pajjiż fejn saret l-ewwel rebbija Arbija, strateġija globali għall politika esterna tagħmilha ċara l stabilità f'dan ir-reġjun ma tistax tiġi garantita jekk dawn id-domandi jiġu injorati. Hemm bżonn eh, soċjetà reżiljenti u soċjetà ta' dan it-tip għandha bżonn demokrazija u svilupp sostenibbli b'dan nixtieq nenfasizza tliet punti l-ewwel illi għandu jkun hemm appoġġ ta' soċjetà ċivili fil-Magreb u fil-Maxreq ek nagħmlu aħna l-Ewropej. Dan wasal biex ikollna organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili għandna kuntatt permanenti wkoll ma' rappreżentanti ta' soċjetà ċivili u qegħdin naħdmu fir-rapp kif edna fir-rapport biex ikollna konsultazzjonijiet magħhom blajnuna ta' punti ta' kuntatt f'kull delegazzjoni rapport jgħid ukoll li hemm xogħol sewwi dwar l-inizjattiva għad-demokrazija u favuri id drittijiet tal-bniedem biex niddefendu l dawk li jġildu għad-drittijiet tal-bniedem. Qed nuru wkoll l-ingaġġ tagħna maż-żgħażagħ tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq ma jistax ikun hemm suċċess fil-politika mingħajr iż-żgħażagħ. Irridu nsibu l-opportunità biex nagħtu iż-żgħażagħ e, il-futur li jixtiequ fejn il-ħolm tagħhom isir realtà. Hemm bżonn niddefinixxu wkoll il-prijoritajiet lan u li żgħażagħ ikollhom dijalogu ma' min qed jieħu d-deċiżjonijiet u jagħtu semhom fid-deċiżjonijiet. Madwar xahar ilu kellna ċans li nkunu parti mid-dialogu 5 plus 5 tal-Mediterran tal-Punent u biex ikollna impatt fuq ir-riżultati tal-aħna ngaġġajna mas soċjetà ċivili fil-kuntesti kollha anki f'dawk l-aktar diffiċli. Tieni punt huwa dwar is-Sirja. Kif tafu kena konferenza dwar il-futur tas-Sirja, it-tielet waħda tan-natura tagħha u poġġejna soċjetà ċivili fiċ-ċentru tal-konferenza tagħna kellna aktar minn 400 NGO illi jaħdmu fis-Sirja u fir-reġjun u fukajna l-aktar fuq in-nisa aħna tajnijom spazju biex jaqsmu l-idejat tagħhom u għasalna l-vuċi tagħhom għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Din hija xi ħaġa li verament kburin fiha għaliex is-Sirja hija tas-Sirjani u l-uniku mod ta' kif aħna nistgħu ntemmu dan il-konflitt fis-Sirja hi billi ngħinu lis-Sirjani flimkien mal ġnus maquda nibnu Sirja rikonċiljata u unita Is-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani u fl-Afrika tal-Fuq miex waħda ideali u ħafna drabi r rebija rbija ġiet traduta. Hemm bżonn li jkollna ingaġġ mal-atturi relevanti kollha għandna nkomplu naħdmu mas-soċjetà ċivili biex nappoġġawha u ntuha spazju biex taħdem, però għandna ningaġġaw ukoll mal-gvernijiet u natu parir tal-bidla li nixtiequ naraw fir-reġjun. L-aħħar punt tiegħi huma li drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma fiċ-ċentru tal-idea tagħna. Aħna bħala l-Unjoni Ewropea dejjem niġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem, xi kultant fil-pubbliku, xi kultant fil-privat. Aħna naqblu mal-ispirtu ta' dan l-appoġġ u rridu ngħinu l-ħbib tagħna fuq in-naħa l-oħra tal-Mediterran biex ikollhom demokrazija aħjar aktar libertajiet u aktar ġustizzja soċjali. Nirringrazzjakom għal darb'oħra għall ħidma tagħkom u aħna se naħdmu biex nindirizzaw e, l-affarijiet kollha meħtieġa. dank, grazzi. lill-Kummissarju Han. Is-Sinjura Arena suppost kelmet fissem il-Komitat Fem, mux qed nara bħalissa jekk tiġi lura, però eh, nerġgħu nżidu għamil lista ta' kellima. Mela nibdew issa bil-kellima għal-gruppi għal-PPE e l-Onorevoli Brock.